ich sehe, Frau Creighton ist noch nicht im Saal. Dann schlage ich vor, dass wir... nara li Sir Kreti mux ija ta' unik fosna għalek għanibdew natu l-kelma l-Honorable l-Sir Barroso. President, jina nishtiq nġbet l-attenzjoni tijak, għanzi ġbit l-attenzjoni tijak kemm il-darba fuq il-nuqqas ta' l-assenza ta' membri minnaħa tal-Kunsill, aħna kemm il-darba tlabnihom biex jiġu għal din il laqgħa ta' tħejja sabiex bekk aħna nkunu nistgħu nindirizzaw kwistjoni leġislattivi mal-Kunsill u nħarsu lej aspetti politiċi mal-Kunsill. Ilu ħafna minn mindu l-Kunsill zamma artiklu 15 ta' trattat u jiddispjaċini din il-ħaġa għaliex fil-fatt Il-laqa tal-biraħ suppost saret permezz tal-preżenza tal kunsil Ma nafx jekk ma kienux ġew mistiedna, imma aħna lejliet summit fejn aħna rridu negozjaw, aħna suppost irridu negozjaw fl-imkien fuq dawn il-kwistjoni tant importanti u jien naħseb li huma għandhom ikollhom relazzjoni politika fl-imkien magħna għall-Parlament. inti tmur il-laqat tal-konsil u għandhom jiġu l-laqat tagħna. Surordi, il-President tal-Kunsill Ewropew, nasab li inti qed titkellem fuq is-Sur Van Rompuy f'dan il-każ u xek. Eh, Dakwa għandu stedina miftuħa l-ħin kollu, l-President tal-Kunsill etħos e, forsi li forsi u għandu jiddiskuti aktar ma l-kapit ta' gvernijiet u stati, pero aħna nafu naqblu miegħek fil-fatt li u għandu jiġi fostna u jkollu relazzjoni ma' ukoll. Forsi anki nistaw nafsu jew il-kunsil jafas fuq il-president il tal-kunsil, ġifri fuq Mr. Van Rompuy. Jina dejjem qed nipprova nafas nitfalu pressjoni, però nixtieq ngħidilkom ukoll li Rigward il-liġi, huwa il-President fl-uffiċċju. Però s-Sur eh, Kenny suppost jiġi fostna llum, mhux is-Sur Van Rompuy, kapijiet ta' stat u gvernijiet qed iħossu li forsi wkoll is-Sur Van Rompuy tkun fostna. Is-Sur Swoboda. Irrespettivament, eh, minn dak kollu li ntqal jiena nappoġġa din il-mozzjoni, negozjati tal-budget ser isiru flimkien ma' rappresentanti tal-Kunsiġi fir mal-Presidenza Irlandiża. ċir mhux is-Sur Van Rompuy, aħna negozjaw il-budget mal-Presidenza Irlandiża. Il-Kunsill Ewropew ser jisir għada u il-ġimgħa kol u ħajkun qed jiddeċidu wkoll kif niffurmaw ir-rida politika. Ħajkun hemm deċiżjoni formali fuq l-MFF u dikja eh, insibu nfasla fit-trattat ukoll fil-Kunsil Ġenerali. Issa l-President fl-uffiċċju fil-fatt eh, inaqdet maħna hawnhekk u għalek għandna il-Prim Ministru Kenny. Inti taf dan, Sur Swoboda, kemm il-darba għatlek jena dan din l-informazzjoni fil-konferenza tal-presidenti? Hemm il-laqgħa wkoll tal-laqa ta' l-erba, group of four, u kif nafu il-Kunsill, il-Summit, skużaw, nistar jiġi meċi mill-Presidenza Irlandiża u naħna xorta waħda pero rridu naddu mill eh, taħt idejn Sur Van Rompuy, ġifri kif tafu da kollu skont it-trattat. Issa, kuntenta li qed narak fostna Snjura Kretin u nixtieq nagħtik il-kelma sabiex inti tkun tista' tagħmel isqarrija dwar it-ħejt li qed isir qabel il-summit. Sur President, membri onorevoli,